l-Ungarizi illi ma jappartjanux għal dik il-maġoranza żewġ terzi. Jiena jiddispjaċini imma wara l-elezzjonijiet li jmiss intom u se jkollkom laqqas opportunità waħda li tagħmlu xi bidla fil leġislazzjoni jien naħseb li dinija xi ħaġa negattiva, xi ħaġa tal-biża li aħna mhux qed nagħtu każ u mhux qed nieħdu azzjoni. Grazzi. Grazzi. U issa għal grupp Gwe l-Onorevoli Tavares għal żewġ minuti